għaddiet. Kompromess 8 favur kontra għaddiet. 54 favur kontra maddiċ 55 favur kontra maddiċ kompromess 9 favur kontra għaddiet kompromess 10 favur kontra għaddiet 63 favur kontra għaddiet 64 verifika. Għaddiet? Erbaw favur, kontra, maddiċ. 65 favur kontra għaddiet 66 favur kontra maddiċ. Kompromess 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti għaddiet. sebejn, favur kontra għaddiet, 78 favur kontra għaddiet maddiċ. 79, għanzi maddiċ maddiċ. 82, 83, 84, favur. Favur, kontra. Maddiċ. 12. Kompromess 12 l-ewwel parti favur kontra d-diet, Ittini tieni parti favur kontra għaddiet. Aħjar namlu verifika hawnhekk. It-tieni parti tal-kompromess. Għax kien hemm xi ildejn molli jien li ma rajthomx. Votazzjoni magħluqa. Tajjeb wisq 25 bi 11. 93 favur kontra verifika maddiċ, 94 favur kontra għaddiet, 95 irtirata, 96 favur kontra għaddiet. Votazzjoni finali. votazzjoni maluqa Grazzi għaddiet, prosetta tassew l-rapporter. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nilqa grupp mill-Iżvezja. Mill-Partit Moderata. Nilqawkom. Grazzi ħafna tal-li għadin fostna il-votazzjonijiet tagħna jafu jkunu komplikati kif tistgħu taraw. Issa, il-punt li jmiss li se nivvotaw fuq huwa fuq l-implementazzjoni ta' l-FC. Il-rapport Danti. Grazzi ħafna Nikola. L-ewwel punt huwa fuq paragrafu wieħed Dan huwa blog vote ta' emendi eh, simili. U jekk adottati l-emendi kollha jaqgħu favur, kontra, astensjonijiet. Emenda taqa, iġifiri kompromess wieħed, eh, favur kontra għaddiet, emenda seba, favur kontra astensjonijiet għaddiet, sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet blok kompromess tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit 19 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddit 30 kontra astensjonijiet għaddiet Kompromess erba favur kontra astensjonijiet dit, il-ħamsa favur kontra astensjonijiet dit, Emenda 60 issa naħseb anzi 58 favur kontra astensjonijiet taqa 59 favur kontra maddiċ 60 favur kontra verifika 60 kissirna l-magna tal-votazzjonijiet tejt il-President. Emenda 60 Favur Kull minu favur emenda 60 Wallu jdejkom, jak intom favur ta' emenda 60

17 kontra 16. tġifiri b b'vot wieħed. Ma nistax niverifika. L-aħħar votazzjoni hija dik finali. Dawk favur il-votazzjoni finali jollu idejom. kollega fl-Svezja, din qatt ma ġrat fis-seba' snin li li hawnhekk. Ġifieri nittama li ix-xemx ma turikx minn filgħodu. 27 favur, daw kontra issa. Astenzjonijiet imbagħad. Seba' 27 favur, seba' kontra u zero astenzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi. Biċċa xogħol tajba mill-kollegi Taljani tagħna llum. Grazzi Nikola u Lara wkoll. Issa baqalna ir-regoli tal-liġi ċivili marbutin mar-robotika. Nittamaw li taħdem il-magna issa, emenda 21 favur kontra 21 maddiċ, kompromess 4 favur kontra stenzjoni ta' diet 25 favur kontra stenzjoni tad-diet, 26 favur kontra stenzjoni tad-diet, 5 favur kontra stenzjoni tad-diet, kompromess 6 favur kontra astensjoni tad-diet, 43 favur kontra astensjonijiet maddiċ 46 favur kontra astensjonijiet għaddiet 47 favur kontra astensjonijiet maddiċ 48 b'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. Mela, verifika. <clears throat> Fuq it-tieni parti ta' emenda 48. Dawk li huma favur it-tieni parti ta' emenda 48. Mela ma taddix. Kompromess seba' favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 62 favur, anzi 60 l-emenda tijaj favur kontra astensjonijiet għaddiet, 62 favur kontra astensjonijiet maddiċ 63 favur kontra maddiċ, anzi għaddiet 64 favur kontra astensjonijiet għaddiet 66 favur kontra astensjonijiet maddiċ 67 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet 2 favur kontra astensjonijiet għaddiet tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet, 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 14 favur l-14 rridu nivvotaw fuqa. Favur kontra astensjonijiet għaddiet, 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 favur. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa nittama l-magna taħdminna l-votazzjoni finali. You can vote. Tistaw tivvotaw bil-magna, signori. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 35 kontra wieħed u l-ebda stensjoni.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 kontenta li ħafna minnkom baqgħu hawnhekk għad-diskussjoni li se jkollna issa. So I'm going to start. The item is the report for the regulation of the European Parliament. Il-rapport tal-kooperazzjoni bejn autoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Il-regolament CPC, il-rapporter Xenalova, dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ngħaddi l-kelma mill-ewwel l-olga biex tippreżenta r-rapport, grazzi. Dziękuję za słowo, Wiki. Grazzi ħafna għal-kelma, Viki. L-introduzzjoni tiegħi se tkun daqsxejn twila, ġifieri jużomma paċenzja. Ir-regolament fuq kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet maħsubin u protezzjoni tal-konsumaturi di ġiet prezentata mill-Kommissjoni f'Mejju flimkien mal-pakket tal-kummerċ elettroniku. Eh, Din miexejn ġdijt, il-regolament il-ġdijt eh, fuq il-kooperazzjoni fil-qasam tal-konsumaturi diġa kienet adottata fl-2004 bil-ħsieb li jkun hemm qafas formali għal kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta' nforzar nazzjonali u b'mod li jiġu xejna eh, l-prassi inġusti b'dimensjoni trasconfinali. Hemm artiklu 21 a li jobbliga l-Kummissjoni biex tevalwa l-effetti tar-regolament u biex tinkludi wkoll regoli u liġijiet oħra possibilment biex it-tejjeb il-ħarsin tal-konsumaturi u biex tinforza aħjar il-protezzjoni tal-konsumaturi u l-liġijiet tagħhom. Dan huwa l-punt ta' tluq tagħna ġifieri minħabba n numru ġmielu ta' bidliet u emendi l-Kommissjoni ddeċidiet li toħloq proposta ġdida li se tieħu post il-verżjoni attwali xi ħaġa li tadatta regolament tal-kondizzjoni twali tas-suq u għall-era diġitali. Għal daqstan, din hija parti mill-istrateġija ta' suq diġitali. L-ambjent online għandu l-speċifiċitajiet tiegħu, però l-antana għandu jkun li ikonna livell għalla ta' protezzjoni biex ikun hemm ambjent xieraq kemm offline u online. L-iskop huwa li noħolqu su intern li jaħdem aħjar binqas il wimiet u biex intejbu l-protezzjoni fuq l-element trasconfinali. L-aġġornament tar regoli attwali għandu jiżgura li l-inforzar ikun aktar veloċi, aktar attiv u aktar konsistenti. Jiena napprezza li anke l-presidenza slovakka adottat dan bħala priorità u dan huwa punt ta' tluq tajjeb għal kooperazzjoni tagħna. Jiena konvinta li biex ninforzaw il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-suq intern huwa essenzjali li ntejbu l-infurzar tar-regoli attwali. Ġifieri permettu li ngħidilkom kif daw il-miri għandhom jintlaħqu skont il-Kummissjoni. Il-proposta tinkludi xi regoli ġodda li għandhom ikunu diskussi fid-dettall u jien qed nistenna l-opinjoni tagħkom. Ir-reviżjoni għandha tagħti aktar kompetenzi u setat lill awtoritajiet interni b'mod li dawn ikunu jistgħu jistħarġu l-identità ta' kummerċanti diżonesti b'mod li jkun hemm mystery shopping ukoll. F'każ ta' preġudizzju sostanzjali fil-konfront tal-konsumaturi l-awtoritajiet jistgħu jimponu li l-webpage konċernata titneħħab u jiddeċidu kol fuq il-kumpens ta' dan it-tip ta' preġudizzju. L-infurzar ġifieri u t-titjib ukoll tal-kompetenzi tal-awtoritajiet ta' sorveljanza dan għandu jkun l ewlieni tar regolament il-ġdid. Naħseb ukoll li r-regolament għandu jiddeskrivi u jiċċara il-kompetenzi u s-setat tal-awtoritajiet konċernati kollha u anke l-mekkaniżmu ta' għajnuna reċiproka u kol jista' jgħin f'kapitlu 3 qiegħed dan, ħaġa ġdida hija l-kunċett f'artiklu 21 ġifir il-ksur mifrux li jfisser li mill-inqas tlet kwarti tal-istati membri għandhom ikunu mħazbin fejn mill-inqas tlet kwarti tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea jgħixu. F'dan il-każ il-Kommissjoni se jkollha dritt li tgħaddi għal proċedimenti konġunti. Issa, l-mistoqsija jaddin il-Kommissjoni kif iddeċidiet fuq dan il-kriterju u dan huwa biżejjed. Għat li l-konċett ikun jista' jintuża biex niġġieldu il-każijiet ta' ksur serji, punti oħra mbagħad. Dispożizzjoni oħra tiddeskrivi l-koordinazzjoni eh, xi ħaġa effettiva ħafna wkoll. E, Dan huwa strument effettiv ħafna biex niġġieldu kontra il-ksur u nista' nimmaġina li dawn l-sweeps eh, kif qegħdin jissejħu jistgħu jsiru wkoll fl-ambjent offline. Strument importanti ieħor ukoll huwa inkluż f'kapitlu 5, jiġifieri l-mekkaniżmu ta' twissija bikrija l-iskop tiegħu huwa li jsib dawk il-każijiet ta' ksur u jagħmel ħidmiet preventivi kontenta bl-inklużjoni tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi li għandhom esperjenza diretta u jistgħu jkunu utli ħafna. Fl-istess waqt jiena naħseb li trasparenza għandha tissaħħa ukoll inkluż il-feedback li għandu jingħata f'każ ta' ilmenti. Il-punt tiegħi huwa dan. Però għallima raġunijiet il-Kummissjoni qed tipproponi li ninkludi l-inkludu l-kummerċanti u l-aqdi tagħhom ukoll għaliex dan jista' jwassal għal ċerti abbużi. Naħseb li hemm ħafna punti li għandhom ikunu diskussi u jinqed nistenna l-proposti tagħkom. ċara darba ma tantx eh, għandna ħin nista' nżid li se jkollna smieħ pubbliku fid 10 ta' ta' Novembru u mbagħad niddiskutu l-abbozz tar-rapport fil-5 ta' Diċembru. Kuntenta ħafna kieku nkunu nistgħu naddattaw il-pożizzjoni komuni tagħna fir-rebbija b'mod li nkunu nistgħu nibdew imbagħad bid-diskussjonijiet interistituzzjonali. Issa nistenna il-kooperazzjoni tagħkom u nistenna bil-ħerqa wkoll il-kooperazzjoni mal-kollegi kollha. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Carlos Kole. Grazzi Carlos, jekk joġbok. Eu também estou desejoso de trabalhar outra vez com a Olga Grazzi tassaw, jiena kontent ħafna li qed naħdem għal darboħra ma' Sinjura Senjalova. Għamlet introduzzjoni tajba ħafna u semmiet ħafna mill-punti li jiena għand interess fuqhom. Nixtieq ukoll irringrazzja lill kummissjoni tal-li sottomettew din il-proposta. Huma qalu li dan xtaqgħu jagħmluh bħala parti mill-inizjattiva tagħhom ta' suq uniku diġitali ħafna drabi il-Kummissjoni tgħid li se tagħmel xi ħaġa li mbagħad fil-verità ma twettaqix. Iżda din id-darba ħabbret xi ħaġa u qed twettaqa. Proposta li hija waħda pożittiva u għandha bażi soda. Iżda hemm xi problemi. Hemm problemi għaliex ma jagħmilx sens illi ikollna ħafna liġijiet tajbin għal kustjoni tal-konsumatur jekk dan imbagħad ma jkunx imsaħħaħ b'applikazzjoni ġusta ta' dawn il-miżuri u jekk jista' jkun implementazzjoni obbligatorja ta' dawn il-miżuri. Għalhekk il-kooperazzjoni mal-Istati membri hija importanti ħafna. Aħna ma konniex ċerti kif nistgħu Anzi, aħna kellna id-dubi li kellna aħna il-Kommissjoni eh, eliminatom permezz eh, ta' rapport ta' din is-sena. U ħarisna u koll lejn l-riżultati tal-Eurostat mill-2014 u 15% biss tal-konsumaturi qalu li huma xtraw prodotti online minn stati membri oħra u 45% fil-mija jixtru minn pajjiżhom stess. Għalhekk dawk li jixtru ir-rata ta' persuni li jixtru minn pajjiżhom biss u minn barra minn pajjiżhom hemm tlieta li jixtru minn pajjiżhom għal kull wieħed li jixtru minn stat membru ieħor. 61% tal-konsumaturi Ewropej jħossu li huma imħazbin u jasbu darbtejn qabel jagħmlu e, jixtru xi ħaġa online u iħossum iktar imħazbin jekk iridu jixtru minn pajjiż ieħor li mhuwiex pajjiżhom. 37% tal-kummerċ elettroniku Ewropew fl-2014 ma kienx f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. U għalhekk dan wassal sabiex kien hemm telf ta' 7 miljun euro ta' xiri li seta' isir bejn stati membri. Ir-rapporters kollha li analizzaw dawn l-affarijiet semmew tliet punti. L-ewwel, is-setat li qed jingħataw l-awtoritajiet mhumiex biżejjed. Hemm ħafna burokrazija u l-proċess jimxi bil-mod ħafna. U apparti minn hekk m'hemmx biżejjed sim ta' informazzjoni dwar is-suq u kif tiġa semma' l-aspetta assistenza reċiproka f'dan il- f'dan ir-regolament hemm ħafna ostakli li qed irridu nelbu anke fuq livell nazzjonali. L-istati membri kollha qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa u kulħadd jagħmilha bil-mod tiegħu. Għalhekk il-problema qiegħda fil-rabta ta' bejn l-awtoritajiet nazzjonali u kif jikkollaboraw bejniethom u anke hemm il-problema ta' reġistrazzjoni. Dan ifisser li se jkun hemm bżonn ta' aktar taħriġ għall istaff li stati membri u ifisser ukoll li l-leġislazzjoni trid tinbidel. Ejja nagħmlu ċara. Aħna nixtiequ li jkun hemm approċċ bilanċat. Hemm differenzi fost l-istati membri. Hemm stati membri illi dawn il passija jagħmluhom eh, dan l-azzjoni jihduwa mill-lat amministrattiv u hemm oħrajn illi jagħmlu eh, bidliet legali u mhux eh, amministrattivi. Irridu aħna nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà kemm jista' jkun. Nixtieq insemmi wkoll xi tħassib li għandu il-grupp tiegħi dwar setat illi qed jissemmew hawnhekk li forsi huma eh, wiesa iżejjed u jista' jkun li se nkunu qegħdin nipperikolaw ċertu garanziji partikolari. U kif qalet diġà Olga, Tajjeb illi assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, per eżempju, u entitajiet oħra qed jiġu involuti fis-sistema ta' twissija bikrija. Dawn huma il-persuni li jirċievu l-informazzjoni mingħand il-konsumaturi meta l-affarijiet ma jkunux mexin kif suppost u l-arfin l-esperjenza tagħhom ikun ta' valur miżjut meta niġu biex nipplikaw dawn il-miżuri. Bħala l-aħħar punt nixtieq ngħid li l-PPE jilqa' din l-inizjattiva Aħna nixtiequ naħdmu mal-gruppi l-oħra u bħalma e, qalet Olga nixtiequ intejmu dan ir-regolament u namlu armonizzazzjoni tal-qafas tal-kupru sabiex natu iktar ċertezza legali l-konsumaturi feħdan is-suq uniku permezz ta' applikazzjoni konsistenti ta' regoli. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Richard Sulik. Pazziġ. Grazzi jena, nishtiq. Najdilkom illi kultant nistaw nażagġeraw daqxejn, jena naħseb illi l-Unjoni Ewropea ila teżagġera daqxejn minħabba dak eh, illi qed ngħidu fuq il-konsumaturi kolli ngħid. Jisna rridu npoġġuhom ġobozza nofru protezzjoni għas-salut. Iżda issa li għanna din il-proposta jena naħseb li għanna nużaw din l-opportunità biex namlu minn kollox u jinek ħanamel ħalli bekk is-sistemi amministrattivi tekniċi li għanna nifacilitawom għal benefiċi taċ-ċittadini u tal-konsumaturi. Dinja proposta diffiċli, pjuttost komplessa, diffiċli illi nitkellmu fuq ċertu punti partikolari, iżda xorta waħda ħan nipprova ngħid xi ħaġa jiena fuq dawn il-punti. Id-dati ta' skadenza u l-periodu ta' skadenza huma daqsxejn problematiċi u iżda laqqas maħna qegħdin nistabilixxu s-sanzjoni, ġifiri aħna qegħdin ngħidu x'numa r-regoli iżda mhux qed ngħidu x'jiġri jekk ir-regoli ma jkunux irrispettati. Jiena naħseb li jekk aħna nixtiequ li jkollna regoli allura rridu nakkumpanjawhom b'sanzjonijiet ħalli nispjegaw biċ-ċar x'jiġri jekk ir-regoli ma jkunx irrispettati. Eżempju ieħor antikom tal problema tal-geoblocking. Il-geoblocking issa hija xi ħaġa li nsimgħu biha l-ħin kollu aħna nixtiequ illi il-fornituri tas-servizzi nisforzawhom ħalli joffru il-kontenut tagħhom liċ ċittadini kollha fl-Ewropa kollha. Iżda jiena naħseb li dan ħajkun obbligu li ħajillimita il-mod ta' kif il-kumpaniji liberalment jixtiequ joffru s-servizzi tagħhom. Għalfejn jekk ikun hemm kumpanija li tixtieq biss tforni s-servizzi tagħha fi Spanja għandna nisfurzawha biex tagħmilek fis Svezja wkoll. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea u l-Istat m'għandhomx imponu fuq il-kumpaniji kulħadd għandu jkollu dritt illi jbih il-prodott tiegħu jew is-servizz tiegħu fejn jixtieq. U il-fatt li jkun hemm kumpanija li ma tbiex il-prodott jew servizz f'pajjiż partikolari ma jfissirx li hemm xi distorzjoni tal-kompetizzjoni. Issa anke dwar il-geo blocking u il-premessi li kellna hawnhekk fuq it-trasport minn pajjiż għal ieħor. Jiena naħseb li għadha l-boħra dawn affarijiet li għandhom ikun regolati mill-kumpanija stess. U Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq meta jkun hemm sit tal-internet illi jkun blokkjat u ma jkollokx aċċess għalih. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuq biktar sensittività u nqisu l kriterji kollha u naħseb illi dawn huma affarijiet li għandhom ikunu stabiliti fit-testa regolament stess u mhux fatt ta' implementazzjoni. Ringrazzjak. Who's speaking for the Liberals? Dita Min ser jitkellem fissem il-liberali? Mela jina nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għal-ħidma tagħha ser nagħmel xi kummenti ġenerali fissem il-grupp Alde. Inħossu li din hija proposta importanti ħafna għal fiduċja tal-konsumaturi Ewropej fis-suq uniku u ser tiġi użata biex ikun hemm it-tisħiħ tal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur madwar l-Ewropa. Aħna nilqaw eh, lan li jkun hemm iktar kooperazzjoni, CRD, direttiva tas servizzi u aktar. Irridu naħdmu sabiex ninkoraġixxu iktar din it-tip ta' kooperazzjoni. Il-bidliet f'dan l-annes aħna narawhom bħala pożittivi. Il-proposta qed tkompli iż-żid eh, setat tal-awtoritajiet ta' nforzar fil-qasam online. Il-konsumaturi jrid ikollhom fiduċja online u jaraw li jekk id-drittijiet tagħhom jiġu rispettati online se jkollhom iktar fiduċja fis-suq l-menti li ġew li waslu fl-2014 kienu l-iktar jirrigwardaw il-xiri online u għalhekk qed nagħmlu tajjeb li nindirizzaw mill-grupp tagħna jilqa l-idea li jkun hemm azzjonijiet koordinati kif hemm f'artiklu 16 u 21. Iżda nħtieġu iktar informazzjoni konkreta dwar kif dan għandu jiġi attwat Is-sorveljanza imtejba u l mekanizmu ta' kooperazzjoni huwa pass importanti l qoddim imma jrid ikun kapaċi wkoll inaqqas l-ispejjeż il-burokrazija u iż-żmien li fih li fih ġisolvuti dawn is-sitwazzjonijiet irridu nilħqu l-aħjar bilanċ li jaħtieġu l-istati membri u li ma ninfurzawx il-liġijiet iż-żejjed jew in-nieqes rrid ikollna approċ bilanċjat. Aħna nilqgħu l fatt ukoll li dawn il-pjanijiet bianwali ikomplu jissaħħu il-kriterji ta' rapportar. U rridu li dawn tassew u waslu azzjonijiet konkreti biex anke r-rizorsi jiġu allokati f'postijiet fejn tassew huma meħtieġa l l lesti li naħdmu fuq dan it-test u l-esti li wkoll naħdmu mar-rapporter. Grazzi tassew. For the GUE group. Fisem il-grupp GUE manna l-ħad fisem il-partit tal-ħodor Junior Ila, jek joġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, jina u koll lesta li naħdem bimpen ma' rapporters u ma' shadows fuq dan il-dossier, il-Kommissjoni irnexxila t-identifika problema importanti ħafna għawnek. Il-protezzjoni tal-konsumatur tista' tkun tajba biss jekk liġiet ikunu infurzati għalhekk aħna naqblu li intejbu l-effiċjenza u l-effettività tal-infurzar transkonfinali li jisab protezzjoni tal-konsumatur. il komissjoni identifikat numru ta' problemi fl-evalwazzjoni tagħha fostom li memx bizzejiet infurzar, speċjalment fil-qasam digitali u apparti minn hekk problema bil-sim tal-informazzjoni fuq livell transkonfinali bejn awtoritajiet kompetenti. Għalhekk is-soluzzjoni li qed tiġi suġġerita hawnhekk hija li għandu jkun hemm rwol iktar imsaħħa għal kummissjoni sabiex tkun tista' tintervjeni fejn ikun hemm ksur fuq livell wiesa. Joġobna dan il-prinċipju iżda nixtiequ nispjegaw aħjar taħt li ma kondizjonijiet ser tintervjeni il-Kommissjoni u x'tib ta' proċedura ser tiġi applikata f'dawn is-sitwazzjonijiet Però aħna nħossu li dan kollu huwa pass pożittiv fil-qoddim. F'din il-proċedura huwa importanti wkoll li l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur ikunu involuti għaliex dan huwa importanti ħafna sabiex niżguraw li l-infurzar ta' sew seħ fil-prattika u li jkun anke f'konformità ma' l-aspettattivi tal-konsumaturi Ewropej. Fl-istess ħin huwa importanti ħafna li l-awtoritajiet jirċievu ukoll il-budget meħtieġ sabiex ikunu jistgħu jilħqu dawn l-obbligu kollha fil-qasam tal-infurzar. F'din il-proposta, però, m'għandniex miżuri proattivi. Il-Kummissjoni qed tieħu azzjonijiet li huma ta' reazzjoni. Aħna nixtiequ li ninkludu wkoll miżuri ta' li huma proattivi mill-partit interessati kollha li sma li ser nisimgħu fis-smieħ f'Novembru, dan ser ikun importanti ħafna speċjalment fil-qasam tal-inforza tal-protezzjoni tal-konsumatur. Importanti ħafna li aħna nisimgħu l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u naraw x'inhuma il-problemi prattiċi li huma jsibu ma' wiċċhom ta' kuljum. Aħna lesti li naħdmu fuq din il-proposta u se nkunu involuti b'mod dirett fil-ħidma li se fuq dan il-fajl. Grazzi. Hawnhekk għandi lista ta' kellima fostom dawk li xtiqu jitkellmu għandna lil Marija Grappini. Grazzi tassew, Signora President.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 Nixtieq nifraħ li l-Kommissjoni bħal mamnu l-kollegi tiegħi tal-li ħadu din l-inizjattiva u resqu din il-proposta f'dan il-qassam. Aħna għanna eżempji konkreti ta' dan ta' dawn it-tip ta' każijiet fejn qed inkisser jinkisru liġi tal-konsumatur. Il-Kommissjoni hawnhekk qed tagħmilha ċara illi li matriċ tindirizza il-ksur ta' dawn l-liġijiet fuq livell nazzjonali. Imma tixtieq li tindirizza ksur li jsir fil-kummerċ transkonfinali u il-kollega għandu raġun hemm livell baxx ta' kummerċ transkonfinali minħabba li m'hemmx biżejjed fiduċja fost il-konsumaturi. Pero għandi dubji tiegħi bħal kollegi oħra. Nemmen illi meta jkun hemm ksur ta' dawn il-liġijiet tal-konsumatur huwa wkoll riżultat tal-fatt li l-konsumatur ma jkunx konxu ta' xinu ma' drittijiet tiegħu. Biex bekk nevitaw dan it-tip ta' ksur, aħna is-sena l-oħra eh, proponejna Eh, linja budgetarja għall-2016, iġifiri ikunem hemm flus allokati sabiex il-konsumaturi jiġu marfa dwar id-drittijiet tagħhom. Dawn il-flus kif intefqu permezz tal-proġett pilota li allokajna għall-informazzjoni tal-konsumaturi. Nafu illi il-protezzjoni tal-konsumatur hija kwistjoni taqsim ta' responsabilta' Dubju ieħor li jiena għandi jirrigwarda il-budget li aħna allokajna għal dan il-proġett 300,000 euro. biex jittieħdu erba azzjonijiet relatati mal-ksur tal-dawn il-liġijiet. Dawn it-300.000 euro ma nafux eżattament kif ser jintefqu għax jekk ma niksbux riżultati konkreti, naħseb li se nkunu qegħdin nonfqu l-flus fix-xejn. Semmejtu aktar ħaddiema imma fil-verità x'tip ta' azzjoni ser tittieħed u l-impatt ta' dawn l-azzjonijiet kif qed titkejjel? Issemmitu ukoll il possibilta illi jista' jiġi rrifjutat li stat membru jagħmel xi verifiku fuq stat membru ieħor pereżempju. Jiġifieri jkun hemm istituzzjoni li tirrifjuta li tikkoopera. Ma nafux kemm ċara din il-ħaġa meta istituzzjoni tista' tirrifjuta talba minn stat membru ieħor hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari biżejjed, pereżempju artiklu 15. L-awtorità tista tirrifjuta meta tħoss illi hemm xi ħaġa mhijiex adegwata. Naħseb li għalhekk dawn jistgħu jirrifjutaw meta jridu. Naħseb li għandu ikollna tfassil li huwa iktar dettaljat u ċar u jkollna kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali. Iżda dan ma jindux ikun biss fuq il-karta għandu jkun hemm impatt fil-verità, fil-realtà. fil verità fil realtà lesta li naħdem mal-rapporter biex inkomplu ntejbu l-proposta tal-Kommissjoni. Grazzi, xaħat tiħor? Grazzi għafna, President, nishtiq nitkellem fil-qossor, istan nishtiq u koll insemmi ftit minn dak li għadak qalet il-Sinjora Grappini. Hemm il-bżonn li l-protezzjoni tal-konsumatur u r-regoli tal-konsumatur protezzjoni tal-konsumatur rridu jkunu faċilitati u simplifikati fuq livell Ewropew. U aħna dan u ukoll bċertu kritika, per eżempju, l-autoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur taljani kienu minn tal-ewwel illi fil-fatt huma pruvaw jintervjenu minħabba kien hemm każ ta' kumpanija Amerikana kbira wkoll u r-regoli iżda naturalment domna daqxejn sabiex sibna soluzzjoni għal dak il-kas partikolari minħabba il-komplessità tal-kas u anka l-fatt li m'għandniex regoli li applikaw kullimkien bl-istess mod. tal din raġuni importanti li konnekta l-kooperazzjoni b'saħħa fuq il-livell transkonfinali, fuq il-livell Ewropew, u anka fuq l-artiklu 16 dwar il-koordinatur Jena naħseb li din tista' tkun alternattiva tajba, sabla dubju ta' xejn għandna il-problema wkoll tar-relazzjoni bejn is-sanzjonijiet li jistgħu jkunu implementati minnaħa tal-rati nazzjonali pereżempju, iżda rridu naraw kol x'tib ta' rwol il-Kummissjoni se jkollha fost il-koordinazzjoni ta' bejn dawn it-28 awtoritajiet ta' kontroll ta' protezzjoni tal-konsumatur, iżda jiena naħseb li rridu niskuraw li aħna dak illi qegħdin niddeċidu u nistabilixxu bħala regoli, irridu naraw li jkollu konsegwenzi wkoll. U li fl-istess ħin jaħdem tajjeb fil-livell tas-suq intern, jien naħseb din xi ħaġa importanti u li aħna għandna dan id-dmir li nagħtu din il-garanzija għall benefiċċju tas-suq intern. I'd just like to make a few points more nixtieq insemmi xi punti jiena wkoll. Irridu niżguraw li l-liġi tal-konsumatur tkun implementata kif suppost. Dan huwa importanti sabiex ikun hemm iktar fiduċja fost il-konsumaturi anke għal kummerċ elettroniku min kien prezenti għal prezentazzjoni tal-biraħ ra illi l-kwistjoni tal-fiduċja kienet waħda mill-prioritajiet li jisemmew. U ħareċ ċar ukoll illi rridu niżguraw li jkun hemm infurzar tal-liġijiet biex ikun hemm iktar fiduċja. Issa inkompli anke ma dak li qal Andreas irridu nagħmluha ċara illi ir-regoli ikunu ċari u li il-leġizlazzjonijiet jaħdmu tajjeb bejnietom ikunu kompatibbli bejnietom. F'din il-proposta qed isiru numru ta' suġġerimenti anke għal setat ġodda l-autoritajiet ta' nfurzar u li jkun hemm anke azzjonijiet komuni li jittieħdu u qed jiġu stabiliti perjodi differenti għal stadji differenti Per eżempju, li kapacità li l-Kommissjoni titlob li tittieħed azzjoni komuni u li titlob li jkun hemm investigazzjoni. Dan kollu qed jiġi stabilit fuq livell oli fuq livell ġenerali, imma mhux qed naraw dettalji dwar kif din ser taħdem fil-prattika, imbagħad hemm numru ta' qatti ta' implementazzjoni li suppost ħajġu introdotti Ma kem jista' jkun għaliex dan supposter jidħol fis-seħħ bħala leġislazzjoni ġdida. Issa, jekk inqablu dan ma dak li qed nagħmlu fuq it-type approval fejn qed nitolbu wkoll jkun hemm aktar azzjoni koordinata, għandna dawn iż-żewġ leġislazzjonijiet li qegħdin jaħdmu b'modi differenti u għalhekk qed namlu affarijiet iktar diffiċli. F'dan il-komitat f'dawn aħħar snin tal-limna illi id-dettalju ma importanti ħafna u li l-att implementazzjoni huma importanti ħafna u la darba imbatna danna d-doħlura l-Kommissjoni nitilfu is-seta tagħna fuq dak il fajr Hawnhekk għalhekk nixtieq li nagħmlu iktar xogħol fuq id-dettalji tat-implementazzjoni fuq din il-leġiżlazzjoni. Għalhekk jekk ser ikollna dawn l-azzjonijiet koordinati madwar l-Ewropa, mela irridu nagħmlu ċara kif ser taħdem, kif il-Kummissjoni tista' tiġi involuta, kif l-Istati Membri jistgħu jaħdmu f'koordinazzjoni ma' xulxin biex biex ma nirriskjawx li dawn l-affarijiet ma jkunux ċari fil-futur. Lesta u koll li nisma issa u nara iktar dettalji fl-emendi li ser tressu u biex ikollna aktar diskussjoni dwar dan is-suġġett. Il-Kummissjoni tintervjeni Il-rapporter tal-juri mux jgħat għawnek. Uxu. Mela, għanna fostna l-Sinjura Benassi. Jekk joġbok, Grazzi tassa Signora President. Nishtiq nirringrazzja l kallima kolla illi jurew apprezzament għal ħidma tagħna u li jaħsbu bħalna li huwa importanti ħafna li regoli ta' protezzjoni tal-konsumatur li ġew adottati fuq livell tal-Unjoni jiġu implementati kif suppost. Hemm ħafna informazzjoni u statistika li turi li jissuq uniku diġitali mhux qed jagħti riżultati mixtieqa kemm għal kummerċanti kif ukoll għal konsumaturi. Aħna nħossu li dan l-istrument Il-regolament tal-kooperazzjoni huwa wkoll strument għas-swieq. Semmejna per eżempju li il-kummerċanti jistaw jagħmlu notifiki ta' allert fis-sistema pereżempju. Aħna dak li nixtiequ niksbu huwa li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs kullimkien. Dawn huma proċeduri, jiġifieri li jkun hemm proċeduri sempliċi li jindirizzaw sitwazzjonijiet differenti. imma għanna sistemi differenti ħafna fost l-istati membri dak li għandu x'jaqsam mal-infurzar tal-liġi tal-konsumatur u dan ir-regolament qed jipprova jaqgħat is-sistemi kollha b'mod pragmatiku. Diġà għandna regolament li qed jaħdem, regolament CPC, u għalhekk għandna ħafna esperjenza dwar x'jaħdem u x'ma jaħdimx u x'nistgħu intibu. U għalhekk din il-proposta fassalnija għabbażi tal-esperjenza li ksibna. Huwa minnu li fl-aħħar mill-aħħar ma nistawx indaħlu l-elementi prattiċi u d-dettalji f'dan it-tip ta' regolament. Dan minħabba l-fatt li jridu nkunu nistaw nfasslu strument li jkun adegwat anka għal futur nafu x'inhuma il-prassi ħżiena li qed saħħu bħalissa online, imma ħames snin ilu qatt ma konna nimmaġinaw li ser ikun hemm dawn it-tip ta' prassi. Għalhekk fil-futur irridu nkunu kapaċi li jkollna strument li jista' jindirizza dawn it-tip ta' problemi li jistgħu um fil-futur. Hawnhekk aħna lek qegħdin nippreżentaw strument bilanċat fil-rigward ta' x'nistgħu ndaħlu fir-regolament, kif nispjegaw il-proċeduri, kif nistat istati membri jikkoperaw fl-imkien, xinu huma setat li jeħtieġu dawn l-awtoritajiet sabiex ikun hemm kooperazzjoni effiċjenti u anke li jkun hemm azzjoni effiċjenti fuq fuq fis-suq uniku. Aħna nemnu li permess eh, tal-kommenti li smajna hawnhekk jidher li mexxin fid-direzzjonijiet tajba. Aħna lesti illi natukom informazzjoni iktar dettaljata fuq numru ta' mistoqsijiet illi saru. Mela, il-mistoqsijiet illi smajt dalodu. Aħna qed nissuġġerixxu sistema ta' azzjonijiet koordinati fejn il-Kummissjoni tintervjeni biss f'każijiet li jikkonċernaw kustjonijiet serji fissu uniku. U aħna rajna illi il-limitu biex wieħed jiddefinixxi dawn tip azzjonijiet hija r-rata ta' 75% tal-istati membri u tal-popolazzjoni li tkun qed tintlaqat minn dawn it-tip ta' prassi. Nasab li dan huwa limitu qoli ħafna imma fil-rigward tal-prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà, aħna ċerti illi din hija problema li insibuha fuq livell Ewropew. U għalhekk ħadna din deċiżjoni fuq dan il-limitu massimu. Issa fuq l-assistenza sorveljanza tas-suq dan huwa strument tas-suq għalhekk l-assoċjazzjonijiet tal-kummerċanti u tal-konsumatur għandhom interess illi dawn ir-regoli jiġu applikati kif suppost fost l istati membri differenti. U għalhekk qed naraw li huwa importanti ħafna li dawn l-assoċjazzjonijiet ikunu f'pożizzjoni li jieħdu azzjoni. Issa, x'ser ikunu s-sanzjonijiet jew il-miżuri ta' infurzar li ser jittieħdu f'dawn il-proċeduri. Aħna qegħdin inkomplu nibnu fuq is-sistemi tal-Istati membri. Kull stat membru għalhekk se jkollu sistema ta' sanzjonijiet jew miżuri ta' infurzar li huma stabiliti permess tal-leġijiet nazzjonali. Ir-regolament CPC mhux ħajibdel dawn l-affarijiet, sempliċement ser jiżgura li jkun hemm kooperazzjoni u meta kummerċant jinstab eh, illi jkun qed jagħmel affarijiet illegali tkun tista' tittieħed azzjoni skont liġijiet nazzjonali. Iżda aħna hawnhekk qed inżidu li dawn is-sanzjonijiet jikkonsidraw ukoll l-applikazzjoni ġeografika ta' dak il-ksur fejn se jinħassu l-effetti tagħha. Dawn is-sanzjonijiet ser japplikaw għal ksur li seħ minn dan il-kummerċant u li tiġi konsidrata u kol jiġi konsidrat l-aspet ġeografiku u mhux biss jiġi konsidrat id-daqs tas-suq fejn huwa stabilit il-kummerċant. Jiġifieri naħseb jen li anka dwar kwestjoni toħrajn li aħna semmejna brabta mal-politika tal-konsumatur in ġenerali, jina naħseb li din is-sistema tal-infurzar hija parti minn politika ġenerali tal-protezzjoni tal-konsumatur fejn aħna qegħdin naħdmu fuq il-leġiżlazzjoni Ewropea. Aħna fil-fatt diġà bdejna bil-fitness check ta' ħafna regoli importanti tal-Unjoni Ewropea illi fil-fatt għadna għaddejjin b'din l-evalwazzjoni għanna naslu għal konklużjonijiet is-sena d-dieħla u naħseb illi dan kollu parti mill-ħidma tagħna illi hija dedikata għal fatt illi rridu nagħtu garanzija tal-fatt li l-leġiżlazzjoni tagħna hija relevanti u tista' tkun implementata faċilment kull imkien. Fil-fatt ix-xogħol li aħna din nagħmlu fil-ħidma tagħna mal-awtoritajiet tal-infurzar hija billi aħna nippruvaw niġbdu l-attenzjoni ukoll tal- eh, l-autoritajiet li rappresentaw il-negozjanti ġviri aħna edin naraw li meta jiltaqaw il-negozjanti u anka naħdmu fuq l-isfib, saħna nindirizzaw il-problemi li jkun fissu u nipruvaw u koll insibu ir-raġuni għalfejn hemm ċertu situazzjoni partikolari fis-suq. Pereżempju, jekk fis-sfib aħna naraw illi id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi mhijiex qed tkun implementata kif suppost, Imbagħad waħda mill-konklużjonijiet tista' tkun li l-assoċjazzjonijiet li rappreżentaw il-kummerċanti għandhom jagħmlu ktar sforz sabiex jiskuraw li kulħadd ikun jaf xandu jisir ġifiri jista jkunem il-kooperazzjoni u koll għal-iktar zvilup jon kalla fl-istess jien ċertu gwida li tkun i-publikata sabiex nejnu lil dawn il-negozjanti jirrispettaw aħjar regoli. Naħseb dawkum għal l-kummenti li kelli. Għalissa. Iva, grazzi nishtiq jena nirringrazzja ħafna lilkom il-kol tal-kummenti u tas-suġġerimenti tagħkom. Jina nasib li dak li għattinti u għaxida tal-fat li intom l-essir t-kooperaw tajjeb ma l-autoritajiet u ma l-istituzzjonijiet l-oħrajn ħabbar li dan huwa rapport li jista' jkun siwi ħafna aħna nafu li s-sistema li għandna bħal-sanda taħdem aħjar. Jiena nifhem illi hemm bżonn illi niddefinixxu aħjar ċertu oqsma regolatorji u politiċi iżda aħna ma ma kellniex ċans li diskutu dan fid-dettall U najdlek u ukoll li ħankomplu bid-diskussjoni tagħna fil-5 ta' Novembru matul is-smieħ pubbliku dan huwa verament suġġett interessanti. Thank you very much. So just a reminder of the timetable. Public hearing on, I thought November the 9th, 9th and 10th. Um, draft. Iva, għanna smiħ publiku fil-disa u l Novembru. Un Novembru. fil-5 ta' Deċembru nerġgħu niddiskutu hawnhekk u jkollkom saħdax ta' jannar sabiex tresqu l-emendi. Mela jana għaddu issa l-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna tal-lum, ġifir rapport annwali fuq il-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea għanna rapport minnaħa ta' Grazzi ħafna, Signora President bħal kull sena il-limko jieħu pożizzjoni fuq rapport annwali dwar il-politika li tkun diskussan anka fil-Kumitat Ekonomiku nixtieq li nirrepresentalkom il-pożizzjonijiet tagħna u l-kollegi wkoll jistgħu ikomplu isegwu Dan kollu ngħid lill kollegu wkoll li huma mal punti f'dan ir-rapport li għandna nikkonsidraw l-iktar jiena fil-fatt aħna diġà eh, batna il-kummenti li kollegi sa 18 ta' ottubru għandkom l-opportunità li tibatu l-emendi u jiena naħseb illi hija xi ħaġa tajba li l-imko qed jieħu din il-pożizzjoni bħal kull sena importanti li nagħtu din il-kontribuzzjoni ħalli nagħmluha ċara li l-implementazzjoni tar-regoli Ewropej fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur fin-networks Ewropej hemm bżonn li kunu implementati fuq livell transkonfinali li dan huwa element verament importanti. Huwa fl-interess tal-konsumaturi Ewropej illi Ek kif qalet il-Kummissjoni dak li għandu x'jaqsam il-benefiċċju, il-ħsara tal-konsumaturi, il-welfare tal-konsumaturi, dawn huma konċetti li rridu niddefinixxuhom minħabba li il-konsumaturi għandhom ikunu f'pożizzjoni li jażlu l-aħjar prodotti u servizzi għal benefiċċju tagħhom u naraw li suq intern u għadin ikun qed jaħdem tajjeb. Issa fuq eh, is-suq intern diġitali hemm bżonn li aħna niżguraw li jkun hemm il-kundizzjoni tal-kompetizzjoni li jkunu ħarsa. Aħna naħsbu li l-Kummissjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi tal-kompetizzjoni tit toqgħod attenta ħafna illi ir-regoli il għandhom ikunu iktar effettivi u għandhom ikunu implementati sew. u anke f'dak li għandu x'jaqsam it-tfittxija online aħna nafu li mhux biss il-membri Iżda hemm ħafna nies li ma tantx għandhom daqshekk paċenzja u jiena naħseb illi fil-fatt nixtieq li l-Kummissjoni tkun tista' tem dan il-proċess li ilu għaddej ħafna snin. Il-possibiltajiet tas-suq digitali intern hemm bżonn innużawhom bl-aħjar mod u nevitaw li jkun hemm abbuż u nix nġildu kull kontra l xkiel tal-kompetizzjoni ġusta. Jiena naħseb illi jekk ħankun eh, daqsxejn dirett forsi l-ġeoblocking hija waħda mill-affarijiet li huma vera negattivi u anka dak li għandu xieqsam il-kummerċ online u offline u naħseb li dan għandu jkun ukoll ibbażat fuq il-perspettiva wkoll tal-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni għandha tkompli tikkontrolla it-tip ta' problemi li jista' jkollna l-kollega Sur Tarabella wkoll tkellem fuq il-problemi possibbli li jista' jkollna fej il-klijenti kellhom prezzijiet differenti rilevanti mill-indirizz tal-IP tagħhom. Jiena naħseb illi għandu jkun hemm prezz wieħed li jkun validu għal kulħadd u aħna hekk irridu naraw li jiġri fil-kummerċ online. Kien hemm ukoll ċertu emendi illi aħna rajna li tresqu anka fuq fis-settur tal-kummerċ elettroniku u Aħna minna l-ħamis li għadda fil-fat provajna naħdmu fuq u ma stajniex indaħlu dan kollu fil-rapport. Hemm tliet punti oħrajn li nixtiequ insemmu id-danni tal-kartel fil-fatt u sfortunatament kena xi ftit dewmien fl-istati membru ta' għasanna l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli. Dan ifisser allura li minn 28 stat membru, 19 stat membru għandhom laqas bdew bl-implementazzjoni, jena naħseb li verament din hija xi ħaġa negattiva speċjalment għal xi ħaġa li hija daqshekk importanti fuq il-livell Ewropew. Jiena ikolli ngħid ukoll illi għandna nfakru ir-rwol tal-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni tipproteġi trattat Għad raġuni nitlob l-Komissjoni sabiex tieħu azzjoni fuq din il-ħaġa. Apparti minn hekk, aħna bħala Kumitat tas-Suq Intern ukoll nixtiequ illi nsaħħu n-netwerk tal-kompetizzjoni Ewropea u nixtiequ nagħmluha ċara wkoll illi aħna nistennew li jkollna standards uniformi armonizzati għal regoli kummerċjali wkoll minħabba li aħna nafu illi il trasparenza ta' dawn l-istituzzjoni tista' tkun diffiċli żgur li fil-fatt hemm ċertu stati membri illi qegħdin isibuha eh, diffiċli sabiex ehm, jaraw eżattament kemm għandna bżonn li l-gvernijiet jieħdu azzjoni. Kif qed tinti fit-18 Ottubru hija sa 18 Ottubru tistgħu tibatu l-emendi u f'Novembru wkoll għandna Signora Abanova li ħajkollha l-opportunità li tippreżenta rapport tagħha f'ismi hum bat fid-29 ta' Novembru aħna ħan nivvotaw nittamaw li ħajkun hemm maġġoranza favur dan ir-rapport. Grazzi. Questo Schaldemose. Thank you, Dave, for forming vero di Mose. Grazie ħafna. Signora President, grazie ħafna. Ta' l-abbozz fuq il-politika tal-kompetizzjoni, naħseb li dan huwa rapport illi qed jipprovdilna bażi tajba ħafna żgur illi aħna nistgħu niftemu bejnietna problemi ta' xej fuq it-tip ta' messaġġi li aħna nistgħu nibatu li ikon Il-politika tal-kompetizzjoni għas-sena 2015 huwa fil-fatt rapport tajjeb ħafna. Però jiena naħseb li is-sitwazzjoni nistgħu nagħmluha ħafna ħjar. irridu naraw li fuq il-Kommissjoni nipoġġu daqsxejn iktar prezzjoni ħalli jinforzaw il-liġi. Minħabba li anka fuq is-sussidji tal-Istat huma kienu kritiċi ħafna l-infurzar tal-liġi tista' tkun komplikata iżda importanti li ma nabbużawx ukoll il-liġijiet importanti illi aħna naħdmu iktar biex naraw li kunem implementazzjoni naħdmu anka mal qarti tal-awditurja. Parti minn hekk fuq is-suq intern diġitali aħna wkoll irridu naraw li dan is-suq intern jaħdem tajjeb u fl-istess ħin jekk aħna niżguraw illi kunem kompetizzjoni ġusta fis-suq intern irridu wkoll naraw illi hemm protezzjoni biżżejjed tal-konsumaturi anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjattaformi ma nix naraw li kunem inqas protezzjoni. Iżda dejjem għandu jkunem kompetizzjoni ġusta. Rridu nifukaw l-iktar fuq il-konsumaturi minħabba illi apparti mill-kumpaniji anka l-konsumaturi jridu jibbenefikaw minn kompetizzjoni ġusta dwar ir-regoli fuq il-mediċina, saħna nistgħu naraw ukoll il-kumitat speċjali fuq l-emissjonijiet qed jieħu ħsieb każ fejn li qiegħed jorina l konsumaturi Amerikani huma f'pożizzjoni ħafna aħjar minn oħrajn minħabba li diġà nataw kumpens għal dak li ġara u ħareġ biċċar fl-iskandlu tal-emissjonijiet jiena naħseb li rridu nikkonsidraw jekk aħna għandniex niftħu iktar is-sistema għal collective redress fuq livell Ewropew. Minħabba li aħna dan it-tip ta' vantaġġi għandhom l-Amerikani m'għandniex fis-suq tagħna. Iżda fl-istess ħin irridu nibatu messaġġ anke lill-Kumitat ikon, iżda anke lill-Kummissjoni dwar l-importanza ta' din nazzjoni, gazzi. Grazzi. Richard Zulek. Grazzi. Ija nixtieq li nitkellem fuq żewġ punti partikolari f'dan ir-rapport dwar il-vantaġġi selettivi tat-taxxa l-ewwel qabel kollox mela f'dak li xjaqsam ir-rapport tal-kompetizzjoni aħna rajna illi l-Lussemburgu u l-Olanda qegħdin jagħtu ċertu vantaġġi ta' taxxa l Starbucks u kumpaniji oħrajn gbar u multinazzjonali aħna naħsbu li dawn il-kumpaniji kollha setaw jifrankaw xi 20 jew 30 miljun euro anka l-Apple fl-Irlanda. U jiena naħseb li dawn huma kumpaniji li għadhom iridu eh, ħalsu dawn l-ammont ta' taxxi. Iżda Naturalment, minħabba li jkun hemm bilaterali li jkun qed isiru bejn il-kumpaniji u l-pajjiżi konċernati, pereżempju, hekk kif kien għamel is-Sur Juncker fissem il-Lussemburgu, u bekk ikun qed juri illi il-regoli li jkunu implementati fuq il-livell nazzjonali jkunu qed imorru kontra il-regoli Ewropej, jiena naħseb li huma l-pajjiżi li għandhom iħallsu għad-danni għal-flus mitlufa li manġar manġabrux mit-taxxa jiena naħseb li l-kumpaniji ma jkollhomx tort jekk e, il-pajjiżi joffru l ċertu vantaġġi tat-taxxa iżda jekk pereżempju naraw li dak iż-żmien fil-Lussemburgu is sud Juncker li kien il-Ministru tal-Finanzi illi fil-fatt stabilixxa dawn ir-regoli sabiex jaġevola dawn il-kumpaniji multinazzjonali naħseb illi <laughs> din mhix xi ħaġa li nistgħu nwaħluha biss fuq il-kumpaniji, dan huwa distorzjoni ta' kompetizzjoni illi ikunu qegħdin jim iwaslu għalija wkoll l-azzjonijiet ta' ċertu gvernijiet nazzjonali. Xieġri jekk eh, dawn it-taxri kellhom jitħassu pereżempju f'dawn l-aħħar 15 snin ma jitħallsux jiena naħseb illi fil-fatt Nistgħu naħsbu fuq soluzzjonijiet, iżda importanti illi aħna ma nellimitaw qatt il-liġi tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Issanka għandi punti ħol fuq l-FC. Punt dwar il-fatt illi aħna għandna niffinanzjaw ċertu investimenti strateġiċi Iżda ħna u għek għedin naraw li għanna ċertu Argument ukoll fuq proġetti li mhumiex ikunu finanzjati mis-settur privat, allura għandu jkun ċar illi dawn mhumiex eh, proġetti illi dejjem ikunu viżibbli l-benefiċċji tagħhom jekk pereżempju jkun hemm kumpanija partikolari illi qed irċievi pereżempju 9 miljun euro oħra leha li tkun l-istess ħaġa. Allura il regoli tal-kompetizzjoni ikunu ikunu implementati, ikun hemm garanziji biżejjed. kif dawn iż-żewġ kumpaniji mbagħad irridu jaraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta bejnietom jekk waħda rċivet il-fondi tal-FC u l-oħra le. Jiena naħseb illi irridu nieqfu darba l dejjem naraw illi il-kompetizzjoni ekonomika isa tkun konsidrata biss f'pakkett iżda mhux bħala xi ħaġa li tkun uniformi u tapplika l kulħadd grazzi ħafna. Sur Dennis De Jong, jiena naħseb illi dak li qal ir-rapporter u l-interpretazzjoni tiegħu hija eċċellenti u din raġuni nappoġġaw. Naħseb li ħaġa li hija importanti ħafna f'din l-opinjoni hija il-liġi ta' kompetizzjoni dejjem tkun irrispettata nafu li saru ċertu deċiżjonijiet iżda ħna affaxxinati ħafna dwar il-fatt illi illi kon għandhom kompetizzjoni esklusiva fuq il-franchising, inna ikolli nejt li jek tipprov taqra l-opinjoni tal-ikon, għazbis tista tispiega l-opinjoni tagħhom lil ħaddieħor. Aħna ninteress ukoll anke f'dawn il-kwistjonijiet. Issa dwar dak li għandna fl-opinjoni għandna ċertu punti li aħna rridu E, nsemmu. L-ewwel net aħna fil-passat semmejna wkoll il-bżonn illi fis-settur tal-bejb mnut aħna rridu nappoġġaw dan is-settur ħalli bekk nerġgħu nappoġġaw lil ħwienet li qegħdin fil-qalba tal-belt, il-high streets, parti mill-politika tal-kompetizzjoni u anka dwar il-fatt li ma natux permess li jimbnew ħafna aktar ċentru kummerċali barra mill-belt. Jena naf li l-Kommissjoni tixtieq tagħmel tipplementa regoli iktar stretti fil-kontest tal liġi kompetizzjoni. Iżda jiena naħseb li il-politika pubblika wkoll għandha tappoġġa parti kbira tas-settur tal-beb l-imnut U kieku ma tkunx favur din ir-regola, issa fil-katina tal-profista, jekk pereżempju jkun hemm ptiewa fuq skala żgħira li jkunu qegħdin joħorġu b'offerta flimkien dan wieħed mill mill-loqsma li jekk inti kollok uh, liġijiet ta' kompetizzjoni ġusti din ma tkunx xi ħaġa li tista' tkun possibbli. Aħna rajna li fil-Parlament Ewropew aħna tkellimna ħadna pożizzjoni fuq dawn ir-regoli sa punt tal-essendi iva importanti li nħarsu li l-perspettiva tal-konsumatur anke meta nħarsu lejn il-bdiju natu każ aħna batna itra li l-Kummissjoni fuq il-kumpanija Monsanto fejn aħna qed naraw li għandna konċentrazzjoni kbira ta' punti f'qasam li huwa sensittiv ħafna iżda l-kummissarju wieġbed biss illi għadha m'għandix biżjed informazzjoni u l ħadd analizza dan illi ħajsir jekk aħna ħajkonna nħallsu iktar mediċin mħabba l-konċentrazzjoni qawwija li hemm fis-suq ta' kumpanija eh, kbira, naħseb li jisna għanna l-istess situazzjoni bħal banek fejn għanna kumpaniji li huma tantu makbar ma jistawx għat infallu. Eżempju ieħor huwa l-eżempju tal-kumpanija General Motors. Għalhekk imbagħad il-gvern ġemani appoġġa mod specifiku din l-industrija aħna rajna illi kien hemm rabta bejn l-industrija tal-karozzi u ċertu gvernijiet nazzjonali minħabba li l-industrija tant tkun importanti għal dak il-pajjiż partikolari li l-pajjiż ma jkunx jista' jħalli lil din l-industrija dbati jew taqalura. Iżda aħna rridu naraw li mhux biss ikun hemm ma jkunx hemm abbuż tassu, iżda rridu naraw x'tib ta' eh, kemm irid ikun hemm nies li jkunu eh, parteċipi dawn huma il-punti eh, tiegħi ċiftit mill-punti ma simili għal dawk il-punti li s-saqt is-sena li għaddi iżda naħseb li dan ir-rapport huwa bażi tajba ħafna sabiex inkomplu ħidma tagħna. Grazzi. Want to speak? ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt. Hemm żewġ punti oħrajn li forsi rridu nsemmu mill-perspettiva imko għaliex marbutin mal-kompetizzjoni, ġifieri artiklu ġenerali fuq l-ekonomija xi leġislazzjoni li għaddiet fuq livell nazzjonali attwalment għandha impatt fuq kwistjonijiet ta' ekonomija wkoll u kompetizzjoni. Għandha bżonn approċċ ta' suq wahdini ħaġa importanti mbagħad il-kwistjoni l-oħra li nixtieq insemmi hija din il-kwistjoni ta' standard setting fil-qasam diġitali li dan jista' xi kultant ikun mod kif jidħlu bil-moħbi ċerti monopoli ġodda. Għandu jkun hemm proċess ta' appell, appell jekk xi ħadd jaħseb li kien hemm prassi mhux kompetittiva. Naf li dan semmejnieh fir-rapport komi wkoll kien hemm xi appoġġ ikun tajjeb, però kun nitkellmu fuq dawn il-punti wkoll u tielet punt li forsi nistgħu nsemmu huwa fuq il-pjattaformi, però nara jekk nistax noħroġ b'xi emendi fuq dawn il-punti, jekk ma ngħidux xi ħaġa fuq l-ekonomija kollaborattiva, l-standards u fuq il-pjattaformi wkoll, forsi, forsi jagħmlu dan kumitati oħrajn u aħna ma naħdux l-opportunità li għandna. Tixtieq il-kelma terġa' li äh, Grazzi ħafna lill kollegi li tkellmu u anka lil dawk li mhumiex qegħdin hawnhekk iżda resqulna ċertu emendi nixtieq ningrazzjakom il-koll. Jiena naħseb illi naturalment aħna l-koll kem aħna maħazbin fuq l-istess ħaġa, maħabba li qegħdin inħossu illi id-dinja u suq intern fl-Unjoni Ewropea qiegħed jinbidel b'mod drammatiku. U raġuni aħna nixtiequ illi dak li għanna tajjeb fis-suq intern nippreservaħu nżommuh. Dak huwa dak li nixtiequ, hemm min jixtiequ passiħor. Iżda aħna bil-kol kemm aħna din naraw bajnejna kemm qed jinbidlu malaj l-affarijiet u nafu li hemm ċertu affarijiet pożittivi li nixtiequ nippreservawhom u nixtiequ niġġieldu kontra affarijiet negattivi u naħseb li f'dak li għandu x'aqsam mal-liġi ta' kompetizzjoni hemm ċertu punti individwali rridu niddiskutu. Is-Sinjura Xaldemoze qalet illi il-rapport tal- Orti tal-awdituri jiena ma semmejtux veru importanti li kikun semmih dan il-punt u nirreferi għal rapport tal-orti tal-awdituri grazzi tal-li għamiltek tista' wkoll tressaq dan il-punt inti jekk tixtieq iżda jiena l li nagħmelek is-zulika li madu xawek. u għalli illi xaħġa illi nisimawa ta' sekwit minħabba il-naseb referi għal nuqqas taftim. Il-liġi ta' taxxa mhix qed titmiss mill-Kummissjoni, iżda dak li ndu xaqsam lajruna statali jekk aħna naraw illi il-kumpanija testa tkun tibqa' dejja biss jekk il-Kummissjoni b'mod proporzjonat tinvesti, naturalment aħna rridu naraw illi rridu noqgħod attenti fuq il-kredibilità tal-informazzjoni sa ħafna kumpaniji kbar jafu wkoll illi hemm ċertu affarijiet li ma jkunux permessi, ġifieri ma nafx jekk daw il-kumpaniji kollha li huma imsemmija valuti fi kwistjonijiet ta' abbuż ta' viżjoni ta' taxxa ma kienu jafu xejn u kienu daqshekk naiv illi mandunawx bil-fatt li bdew jippruvaw jevitaw li ħalsu it-taxxa ekonomi kellhom iħallsu jiena nittama wkoll is-sur Zulik jew il-kellima tiegħu jisimawni u jagħmlu xi ħaġa fuq għadin ħalli niddiskutu aħna fuq livell bilaterali issa fuq l-efsi naħseb illi iva din hija xi ħaġa li aħna stennejnija meħabba li sistema tal-efsi biex qed taħdem kif aħna xtaqna. Iżda naturalment aħna għamilnija ċara wkoll illi Dan huwa punt li xtaqna nsemmu niddiskutu anke ma' leġislaturi. Is-Sinjura Xalda Mose wkoll tkellmet fuq il-punt ta' TTIP. Jekk nistgħu x'insemmu xi ħaġa wkoll fuq dan, jiena naħseb li naqbel miegħek f'dak li qed inti ma naħsibx il-kwistjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mas-settur tal-karozzi kellhom xaqsmu mal-kompetizzjoni, naħseb iktar kellhom xaqsmu ma' ksur ta' liġijiet oħra, iżda dan huwa punt li nixtieq ninkludi dan iżda jonku wkoll semma xi ħaġa simili. U naħseb li fil-kontest tal-karozzi aħna rridu naraw eżattament x'kienet il-problema u kif nistgħu nsolvuha bl-aħjar mod. Nista' naħseb li mexxin fid-direzzjoni tajba u nistgħu wkoll nagħmlu xi ħaġa fuq din. Il-kwistjoni tal- l-appoġġ tal-ħwienet li għedin fil-qalba tal-bed tal-High Street li sema Dennis Leon Giva jiena naħseb li din xi ħaġa pjuttost affaxxinanti. Kultant aħna naraw li l-pjanar ta' belt ma jkunx qiegħed miex eżattament fuq l-istess linja tal-liġi tal-kompetizzjoni, però jiena naħseb illi il-bliet għandhom jitħallew jiddeċidu huma kif huma jaħsbu bl-aħjar mod li l-belt tagħhom tista' tkun tibqa' dejja b'mod tajjeb anke mill-perspettiva ekonomika u nsemma wkoll il-pjattaforma kollaborattiva. Jiena naħseb illi din ukoll għandha x'taqsam mal-liġi ta' kompetizzjoni iżda parti mill-rappunti li ġanna fir-rapport fuq il-, il portal il-kbiru fuq il-każijiet ukoll li l-Kummissjoni qiegħda issemmi l-proposti huma tajbin grazzi ħafna lil kulħadd nistana bil-ħerqa l-emendi li tistgħu tibatuli u għal darba ringrazzjakom. Excellent. Thank you. Tajjeb wis, grazzi. Nala il-laqa issa u l-laqa li jmiss hija għal nar l-erba' id-disa' ta' novembru.